l-affarijiet barranin, is-Ministru Kundas dwar situazzjoni fil-Venezuela. Iżda qabel ma nibdew dan id-dibattitu, jiena nixtieq nagħti merħba bis-Sinjura Miti Capriles della Desma illi kienet innominata għal Premju Sakharov għas-sena 2015 delegazzjoni mill-Venezuela illi għaddej, parissa qegħdin nissegu id-dibattitu li qed nagħmlu fuq il-Venezuela. Nixtieq nagħtik merħba, Sinjura. Akum għam serrok din no pe l- eh, Tajjeb, ma mela issa ngħaddu sabiex nisimgħu mill-ewwel is-Sur Ministru Kundas. Fisem il-Kunsill u l-Kummissjoni. Grazzi ħafna, membri onorevoli, nixtieq illi nagħti merħba wkoll id-delegazzjoni mill-Venezuela. Nirringrazzjakom li poġġejtu fil-fat il-punt tal-Venezuela fuq eh, l-agenda wara l-elezzjonijiet li kien hemm f'Diċembru fil-Venezuela huwa wasal il-waqt issa li naraw x'tib ta' impatt dawn l-elezzjonijiet kellhom fuq eh, il-passaġġ ekonomiku u politiku li għaddej minnu palissa dan il-pajjiż il-Venezuela, ħana nafu li situazzjoni ma kienx faċli f'dan l-aħħar sentejn mindu 43 persuna mietu fil-protesti violenti illi kienem f'Marzu u frar tas-sena 2014 Dak illi ġara f'dan l-aħħar ftit snin, aħna rajna illi kriżi li hemm bħalissa tista' tineleb biss jekk ikun hemm dialogu paċifiku illi jirrispetta d-drittijiet tal-bnida kif ukoll kostituzzjoni tal-Venezuela. Ir-elezzjonijiet tas-6 ta' Diċembru kien hemm ħafna nies illi attendew u votaw il-maġġoranza tal-poplu tal-Venezuela taw mandat b'saħħtu lill-Parlament sabiex jieħu deċiżjonijiet politiċi ħalli jeleb il-problemi li għandu l-pajjiż bħalissa. Il-poplu tal-Venezuela qegħdin nibatu minħabba ħafna violenza, nuqqas ta' sigurtà, f'Karakas hemm l-ola rata ta' qtil madwar id-dinja u kien hemm hemm rata wkoll li ħafna taħtif tan-nies u attakki fuq il-poplu qegħdin ukoll ibatu minħabba nuqqas ta' ċess għal mediċina Permezz ta' votazzjoni ċara fis-6 ta' Diċembru huma talbu bidla politika. L-azzjonijiet mill-istituzzjoni demokratiċi kollha jridu jirrispettaw id-deċiżjoni tal-gvern kif ukoll tal-poplu. Issa wasal il-waqt li naħdmu flimkien ħalli nsibu l-iktar soluzzjoni prattika sabiex nelbu dawn il-problemi pjuttost diffiċli. L-standards tekniċi mhumiex ħajwaslu għal soluzzjonijiet. Ma tantx nistgħu naħlu wis ħin minħabba l-riżorsi politiċi u l-ħin huwa kontrina. L-inflazzjoni edha issir qar ġimgħa bġimgħa u eh, allura hemm bżonn li nieħdu azzjoni. Il-bżonn illi fil-fatt aħna inqisu dak li ġara l-vitmi li telfu ħajthom fis-sena 2014 hemm bżonn li aħna naslu l-konklużjonijiet issa. U hemm bżonn nisibu soluzzjonijiet ta' kompromess u fuq dan irridu nirriflettu fuq dak li ma ħadimx f'dan l-aħħar dawk li protestaw fil-fatt għadhom il-ħabs u jiena nixtieq insemmi l-iktar kas maruf ta' Leopoldo Lopez li kien vittma ta' violenza. Importanti li proteġu il-vittmi ħalli dawk li fil-fat kellhom eh, Eh, kienu involuti f'din il-vjolenza matul il-protesti kollhom proċedura qudiem il-qorti li timxi b'mod malajr u effiċenti għabbażi tal-provi. Jiena naħseb li issa wasal il-waqt li ż-żewġ naħat kemm il-naħa in eżekuttiva kif ukoll in-naħa politika biss fi spirtu ta' kompromess u b'rispett lejn il-Kostituzzjoni jaslu għal kompromess hija l-Kostituzzjoni tista' toffri l-qafas paċifiku u legali sabiex jista' jkun hemm demokrazija. Dawk illi jixtiequ li jużaw metodi li mhumiex demokratiċi jridu jkunu jafu illi għandhom responsabilità verament serja fuq spallihom u jekk inqas ta' dialogu pjaċifiku jibqa' jippersisti, żgur li ħajkun hemm iktar protesti violenti illi jista' jwassal għal sitwazzjoni ma tibqax ikkontrollata. Nafu li sitwazzjoni hija maqsuma f'żewġ partijiet, ma nistgħux naħarbu minn din il-ħaġa. Din hija realtà iżda żewġ naħat iridu jaċċettaw li kull naħa għandha rwol importanti l-ebda naħa tista' telep il-kriżi weħeda. Dan huwa l-messaġġ li fil-fatt aħna rridu nagħtu lill-bib tagħna. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom jaħdmu flimkien fi Brussell u f'Karakas sabiex nibatu dan il-messaġġ biċ-ċar u aħna din involvu ħafna organizzazzjonijiet lokali kif ukoll pajjiżi msieħba illi qalu l-istess ħaġa. L-Unjoni Ewropea hija nkwetata illi hemm kważi nofs miljun ċittadin tal-Venezuela li jaħdem f'dan il-pajis u aħna mħazbin ħafna wkoll fuq l-istabilità fuq ir-reġun u l-impatt negattiv il dan kollu ħajkollu fuq ir-reġun. Aħna mill-qrib qegħdin naħdmu ma' dan ir-reġun, qegħdin naħdmu iktar fuq livell ta' kummerċ u sigurtà ħalli inħarsu iktar drittijiet tal-bniedem. Jiena nsemmilkom biss ftit punti li dwarhom qed nikkoperaw mal-Venezuela. Aħna nixtiequ li nkunu iktar kooperattivi mal-Venezuela u nafu li ħafna ċittadini ċittadini mill-Venezuela qegħdin iħarsu li l-Unjoni Ewropea bħala ħabib illi jista' jgħinhom ħalli jerġgħu jiksbu l-prosperità u l-rispett lill-Kostituzzjoni. Fuq dan aħna konna ninsistu kemm f'Karakas kif ukoll fi Brussell dan huwa l-messaġġ li jiena batt ukoll f'bosta stqarrijiet pubbliċi li għamilt. Nixtieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzjakom tal-appoġġ li intom tajtuni u l-Parlament Ewropew u nirringrazzjakom tal-attenzjoni naqfawek. And now we'll ask uh, Mr. Gonzalez. Grazzi ħafna san nixtieq nitlob lis sur Gonzalez sabiex jitkellem mal minuta u nofs. Sur Ministru l-Venezuela xi darba kien pajjiż li kien jirrappreżenta eh, ħajja tajba u anka ċertu prosperità iżda aħna dak li qed naraw issa huwa biss irmiet ta' dak illi kien aħna ma nafux kif pajis, sinjur jista' jkun maħtuf minn dawn in-nies illi qed imexxuh li huma b'saħħithom meta qegħdin naraw li fl-ispiżeriji mhux qed ikun hemm il-mediċina li hemm bżonn din mhijiex rivoluzzjoni. Meta qed naraw li tfal fil-fatt qegħdin ibatu din mhix rivoluzzjoni laqas iżda erda sħiħa jekk l-istudenti b'mod paċifiku daw kulli qegħdin fl-oppożizzjoni jinsabu fil-ħabs u l-nies li huma kriminali jitħallew fil-toro din miex rivoluzzjoni iżda hija erda sħiħa jkolli ngħid ċittadini tal-Venezuela jixraq ilhom illi fil-fatt ikun hemm iktar demokrazija u demokrazija tista tibdel kollox. Grazzi għal Maria Corina, grazzi għal lilian grazzi għal nisa għalbina issa nittamaw li dawn in-nies illi mhumiex ħat jaħjar nħallsu mill-iktar fis possibbli mill-ħabs. Aħna din ngħidu l-libertà u l-ġustizzja mhumiex affarijiet innegozjom u laqas l istajtus tal-Venezuela veru. Aħna nafu minħata tal unjoni Ewropea l-idea li fuq il-Venezuela dejjem irridu niddefendu l-poplu tal-Venezuela. Jien ma nafx hekk veru kien xem żewġ partijiet fil-Venezuela, mela jekk u hekk waħda qiegħda fil-poter u l-oħra il-parti l-oħra qiegħda fil-ħabs. Grazzi ħafna Sur Gonzales għandek mistoqsija tal-karta karta l-blu minnaħa ta' Signora Rodriguez taċċetta? Is-Signora Sanela Rodriguez, jekk jogħġbok. Ngrazzi ħafna sur President Sur Pont, jiena nixtieq li inti tispjegana l-fejn f'Galissja u hemm ħafna nies li qegħdin ibatu mħabba il-faqar u l-ġuħ u li f'Ispanja hemm trade unions li huma medda wkoll li jekk ikomplu sejrin blazzjoni u l-protesti tagħhom ħajintafgħu l-ħabs ukoll fil-Venezuela hemm ħabs li jissejjaħ qabar fejn il-bira kien hemm min intefa l-ħabs mingħajr eh, proċedura qudiem il-qorti. Dan huwa ħabs li huwa ħames lari l-isfel mill-livell tal-art laqas bissem dawl u inti toħroġ b'din il-ħaġa li għandha x'taqsam ma' Galissja verament naħseb qasbiss tistħi Grazzi ħafna sur Ħaregwi, grazzi ħafna Sur President, jina wkoll nixtieq nagħti merba li Sinjura Capriles u rappreżentanti tad delegazzjoni tal-Venezuela u nixtieq illi nitsemmi tliet affarijiet li żgur il-poplu tal-Venezuela għandhom bżonn jisimgħu. L-ewwel nett is fis ta' Diċembru xarejn ilu il-poplu ta' Venezuela vota b'mod paċifiku għal bidla u dan il-Parlament illi hemm fil-fatt qed jieħu gost b'din il-bidla demokratika u qiegħed jgħid li demokrazija biss. U permess ta' demokrazija jistaw jintlaħqu soluzzjonijiet għal problemi tal-Venezuela. Dan huwa l-ewwel messaġġ. It-tieni net il-Gvern tal-Venezuela ma jistax jiċħad is-setat lill-Assembleja Nazzjonali minħabba li l-Parlament huwa Assembleja Nazzjonali li huwa leġitmu. U ma jistax ikun li jonħolqu assembleja nazzjonali paralleli jew inkella jippruvaw bis-setat joħdu ilhom u jaraw li kun hemm seta artifiċjali bħalissa dan kieku jfisser illi jinkisru ħajinkisser il-mandat demokratiku tas-6 ta' Deċembru li kien ir-riżultat tal-elezzjonijiet aħna rridu naraw li hawnhekk qed nisimgħu ħafna nies li jikkritikaw iċ-ċaviżmu u kien hemm min fil-fatt jiddefendi l-filosofija ta' ġava. iżda Kulħadd għandu id-dritt tal-opinjoni tiegħu, però jiena nixtieq nerġa' ntenni dak il qal il-Ministru eh, Olandiż il-mandat illi nata fis-6 ta' Diċembru huwa mandat ta' dialogu. Il-poplu jixtieq soluzzjonijiet hemm is-seta leġitma is-seta tal-eżekuttiv u s-seta tal-qasam leġislattiv u bżonn li dawn iż-żewġ setat jikkoperaw bejnietu minħabba li l-poplu jixtaqilhom li jinstabu soluzzjoni tal-problemi li għandhom għannu qasta medicina, għannu ta' stabilta' U jiena naħseb kulħadd fil-Venezuela għandhom jitkellmu fl-imkien għandu jkun hemm dialogu pjaċifiku minħabba li hekk jixraqlhom in-nies tal-Venezuela li jinstabu soluzzjonijiet. Grazzi ħafna. Is-sur Farija. Grazzi ħafna, Sur President. Aziz Ministru, nixtieq nibda billi nagħti merħibda. Merħba lis sinjura Capriles. il-Venezuela issieħbet ftit ilu mal-pajjiżi demokratiċi. Kienet ħasra li ma kienx hemm delegazzjoni minnaħa tal-Parlament Ewropew li kienet preżenti għal dawn l-elezzjonijiet. Kien hemm ukoll maġġoranza pjuttost importanti favur din il-bidla fil-passat kien hemm dittatur illi kien qiegħed jirrenja f'dan il-pajjiż u jkolli ngħid illi is-sitwazzjoni li għandna palissa fil-Venezuela jisna qed naraw film ikraħ tal-biża. Qed naraw illi hemmhekk ukoll hemm kriżi umanitarja brabta ma' sitwazzjoni ekonomika u soċjali tal-pajjiż, pereżempju is-settur tal-prodotti tal-ikel u s-settur tal-kura tas-saħħa u l-Unjoni Ewropea qiegħda titlob illi ikun hemm iktar għajnuna li tingħata sabiex ikun hemm dan il proċess ta' tranzizzjoni, hemm bżonn li jkun hemm rikonċiljazzjoni fuq il-livell nazzjonali u naħseb illi rridu namlu namlu għacċara li l-istat ta' drittu d-demokrazija jkunu rispettati. Grazzi ħafna Sur Kuzo. Per viva l-istabilizzazzjoni tal-Venezuela idna provaw naħdmu għalija iżda din hija xi ħaġa l lil ċertu nies f'dan il-pajjiżi kien hemm sabotaġġ ta' sistema tal-petrol, kien ħafna ukoll violenza politika, kien hemm 11 eh, persuna li tilfu ħajjithom fi frar ukoll kien hemm Leopoldo Lopez u, u 43 persuna li tilfu ħajjithom u fi 17 sena minn flok ma kienem elezzjonijiet kienem sistema li ma kienx leġitma kontra sistema elettorali. Għal rebħa tal-oppozizjoni anka fil-elezzjonijiet fis sitta ta' Deċembru fejn jiena kont hemmhekk u kont xhieda jiena naħseb ukoll kulħadd kien qed jitkellem fuq il-frodi matul din l-elezzjonijiet. Iżda eh, kulħadd siket meta kien hemm din ir-rebħa tal-oppożizzjoni, però aħna ma nistawx nejdu illi il-parlament fil-fat huwa il-seta fuq kollox, għandek il-lat eżekuttiv ukoll. Ejja ma nibdlux ir-rwolijiet fil-Venezuela, ejja najnu lil dawn il-setturi li jixtiequ bidla u ejja koll ukoll naqsu t-tensjonijiet bir-rispett tad-demokrazija fil-sessin. Grazzi ħafna, għandek mistoqsija tal-karta blu tista' tweġiba is-Sur Gonzales. Iva l-elezzjonijiet li kienem dan l-aħħar kienu l elezzjonijiet internazzjonali dan il-Parlament Ewropew ma setax ikun preżenti minħabba li l-Gvern ta' Venezuela ma ma stidinniex u laqas ma garantix li aħna ikonna protezzjoni. Jien hemm kont ukoll ma kienx hemm awdizzjoni. Jiena hemm kont, inti hemm kont. Iva, hemm kont kontet nokkompanja l-osservazzjoni elettorali u jiena fil-fatt kont hemm ukoll mal-ex president. Kien hemm iktar minn 38 elf persuna illi kienu edin fil-kolleġġu jina ma miex bħalek li nuża l-gideb sabiex eh, nejt affarijiet illi ma jinteressawniex. Grazzi. Tista' twieġeb mistoqsija oħra minn ħata s-sur Parija? Le? Ma twiġibiex sewa, mela naddu issa sabiex nisma' s-sur Sebastian. Grazie, signora Presidenta. Grazzi ħafna, Signor President. Nitlolbok sabiex iżżomm ftit kalma f'din il-kamra minħabba li ma tantx naħseb illi qegħdin ġibu ruħna kif suppost b'mod eleganti, ma insomma. Ja naħseb illi għanna bżon li ninkwetaw fuq il-situazzjoni tanti ħafna illi issa dan ftit żmien, ftit ħin li qed niddatikaw għal diskussjoni fuq il-Venezuela, rridu wkoll niddatikaw għal diskussjoni fuq il-Messiku fejn qegħdin qatlu l-ġurnalisti fejn hemm violenza kbira. Din hija xi ħaġa nishtiq nissuġġerix lill-Ministru nixtieq ngħid proset ukoll lil dawk il repu l-elezzjonijiet minħabba li din kienet festa demokratika, rebħa demokratika. U rajna u koll li l-elezzjonijiet saru b'mod trasparenti u mod demokratu l-Unjoni Ewropea rwol għandha jkollha fil-Venezuela għandha tiddefendi drittijiet tal-bniedem hemmhekk minħabba li skont il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u trattati tagħna hekk għandna nagħmlu aħna nittama li ħanamlu l-biċċa xogħol aħjar milli edna namlu palissa fl-Izrael u fil-Marok fejn edin naraw li jem ksur ċar ta' drittijiet tal-bnidem iżda ħna edin naċċettawx u nalqu għajnejna fejn nixtiequ, iżdaħna fil-Venezuela nixtiequ nappoġġaw il-poplu nejnuh. dak li nixtiequ nagħmlu huwa li nibdlu wkoll dan il-mudell ekonomiku produttiv li għandha l-Venezuela. Venezuela minn dejjem ila teħx din situazzjoni diffiċli. u Naħseb il-kollegi edin jitkelmu fuq periodu qabel il-periodu ta' Chavez li qatt meżista fil-Venezuela. Il-Venezuela ila kondannata fuq il-, -il seta ta' dawk li għandhom fidejhom il-produzzjoni tal-petrol dan qed jiġġenera ħafna violenza u ħafna inġustizzja. Jiena naħseb li rridu eh, allura nifavorixxu dawn il-kumpaniji tal-petrol sabiex aħna jkollna eh, eh, rabtiet kummerċjali aħjar jekk nagħmlu hekk mhux qed ngħinu l-poplu tal-Venezuela. is Korraw. Grazzi ħafna Sinjor President, minn dan dil pożizzjoni ta' privileġġ aħna nistgħu naraw kif il-politika tintuża mill-kumpanija multinazzjonali u mill-interessi privati ħalli jkun hemm nuqqas ta' stabilità fil-gvernijiet. Fis-sitwazzjoni eh, li hemm palissa fil-Venezuela nistgħu naraw li hemm problemi oġġettivi wkoll hemm żbilanċ fih dan il-partit ta' Maduro, hemm naqis ta' aċċess għal mediċina hemm ukoll iktar sistema paramilitari. Iżda issa li qed insibu ruħna f'dawn il-pajjiżi li jinsabu f'pożizzjoni tajba bħal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti xedin jagħmlu sabiex jippruvaw jgħinu l-Venezuela aħna qegħdin quddiem gwerra ekonomika kontra r-Repubblika tal-Bolivar li fil fat edha titmesċa mit-trojka. Aħna nafu li sanzjonijiet li bħalissa edin ikunu posti bħal per eżempju mill-Istati Uniti illi edin jisu l-Venezuela bħala t-dida sigurta tagħhom dan u eżempju ta' dan. Aħna edin naraw ukoll il-President Maduro ma kienx jgħat jara fit-telfa jina Iżda nixtieq nejt eh, ngħid proset li President ta' Maduro tal-li aċċetta il- l-bidla demokratika u nħeġġeġ l-poplu sabiex kompli jġilet favur din il-bidla demokratika. Signora President, sis kollegi, m'hemmx biss l-Ukrajina tidher fid-dibattiti tagħna, il-pajjiżi tal-Amerika tan-nofsinhar iva soltu għandhom relazzjoni privileġġjati mal-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea speċjalment f'din id-dinja multiplorali għandu bżonn joħorġu mill-Marxismu ħafna minnu ma joħorġu mill-Marxismu u kif talet għalet id-dottrina Monroe eh, u kif eh, din eh, xuwa l-Istati Uniti. U għalek issa fl-Amerika Latina għedin naraw il-pajizi bħal per esempio li ġara fiċile mill-gvernijiet ta' kontra tal marxismu Imma issa l-poplu tkellem u rajna il-Maduro ġi pala fallut u għalhekk għandna bżonn noħorġu b'sanzjonijiet, għandna bżonn nfakru regoli elementari tad demokrazija. U għalhekk il-gwe illum dejjem mira l-ar dittaturi marxisti. Thanks. And next, Mr. Brock. Grazie ħafna Sur Brock, ikjoġbok. Signora President, Sur. Ministru, fisem il-Konsil iva, għandek raġun, mbżon li nikoperaw ma dan il-pajis, u mbżon li fil-fat li aħna narfu l-elezzjonijiet. Iżda l-elezzjonijiet mux għat ikunu marufa, illi maġġoranza fil-fat għazlet u l-mexxejja politiċi fil-fat xorta waħda qegħdin il-ħabs. Naħseb li din hija l-pożizzjoni li rridu nibdew niddiskutu u rridu ngħidu wkoll il venezuela għandha wieħed mill-ikbar bi biri ta' deb ta' zejt li jeżistu huma dan huwa kollu sinjal tal-fatt il-mentalità ta' Chavez u soċjalizmu qiegħed iwassal għal inqas demokrazija, iktar faqar u inqas drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb li din is-sitwazzjoni rajnija biċ-ċar kif żviluppat u jiena verament nissorprendi ruħi li hemm min jiddefendi dawn it-tip ta' sistemi soċjalisti u komunisti u jisibuha xi ħaġa li mhix daqshekk negattiva. Jiena naħseb illi rridu narfu rida tal-poplu din tfisser demokrazija. U jiena fil-fatt impressjonat illi Podemos, per eżempju, eh, jirriflettu fuq ġejjini fiħdan l-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li laqas biss nista' nittolera jien. Grazzi ħafna. Thanks. And next one, Mr. Assis. <coughs> Muito obrigado, Sr. Presidente. É verdade que ocorreram eleições. Sr. Bassis. Veru li l-elezzjonijiet kienu ħilsa iżda mhuwiex biċċert li President Maduro ara fl-elezzjonijiet u r-riżultat tagħhom jiena naqbel perfettament naħseb illi fil-fatt aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-prinċipji ta' demokrazija rappreżentattiva u aħna qegħdin issa naraw li hemm min qed jiddubita dawn is-setat demokratiċi. Iżda qed naraw li aħna daqsxejn maħnu maħnuqin u eh, ma nistawx eh, fil-fatt nieħdu iktar nifs hawnhekk m'hemmx flessibilità. Dak li rridu nagħmlu huwa illi nkunu solidari ma' dawk il-parlamentari illi kienu eletti fl-elezzjonijiet irridu ngħidulhom li nappoġġawhom f'dan il-mument diffiċli ħalli nejnuhom imwettu triq ħalli jarġaw jiksbu demokrazija. Hemm ċertu problemi demokratiċi kif ukoll soċjali, però naħseb illi id-demokrazija tixraq illi nsejħula hekk. Grazzi ħafna, Signora Ċaranzova. Meta naraw il l speranza li sta jkunem u dak li eh, rajna eh, daw l-aħħar fil-Rakas huwa il-kontrarju għax qed jipprova il-gvern irażżan il-leħen tal-poplu. U għalhekk mhux hekk suppost opera demokrazija u għalhekk dak li għandha bżonn il-Venezuela attwalment l-ewwel net illi issolvi il-problemi urġenti illi jolqtu l-ekonomija u s-soċjetà tal-Venezuela biex ikun hemm u mhux konfrontazzjoni. L-ewwel pass biex ikun hemm klima ta' rikonċiljazzjoni u nazzjonali irid ikun hemm ħelsin tal-ħabsin politiċi. Tieni net l-Ewropa hemm bżonn tkun preżenti ħafna u hekk nitlob lill rappresentant Olju illi tespandi il- Eh, il-mandat tagħha u jkun hemm iktar fondi dedikati biex hekk nagħtu tweġiba għal kriżi tan serja li qed tgħix il-Venezuela twalment qabel ma nala nixtieq in eh, trasmetti il-messaġġ tiegħi ta' solidarità mirazzjoni għal nisa ta' eh, validi tal-Venezuela li xuħut edin ma' udin ma' nawnek Signora Capriles, Antonietta u Maria Alessandra Alsiketta kif ukoll l-kollegi l-oħra li ma setawx ikunu magħna illum. Huma jagħmlu parti ta' forza unika għal libertà f'dan il-pajjiż. U għalhekk l-iżviluppi u l bidlit li naraw fil-Venezuela huma wkoll eh, dovuti għal dawn in-nisa li huma tant kuraġġużi u qalbina. Grazzi ħafna is-Sur de Grandes Pasqualissa. Signora President, Dan il-pajjiż li din nitkellmu fuqu li mhuwiex xi pajjiż żgħar jew mhux importanti, nixtieq infakkar attwalment huwa President tal-Kunsil sa' Sigurtà tal-Ġnus Maquda. Diġà tkellimna fuq dan il pajis dan il-Parlament u aħna tkellimna ħafna u aħna minn appella l libertà tkellimna wkoll fuq il-ħabsin polit hemm u anki fidaw tal-premju Sakharov u aħna tlabna biex ma jkunx hemm Eh, biex ekk ikun hemm demokrazija fl-awtoritajiet tal-Venezuela imma x'ġara l-oppożizzjoni li rajna li kienet qed tagħmel oppożizzjoni għal Maduro u l-gvern tiegħu u Eh, u nessa l-importanza tal autorita leġislativa għamel għan manipolazzjoni ta' deputati illi ma jaslux għal kworum kwalifikat biex ikun hemm revoka u mbagħad l-oppożizzjoni li rappresentata hawnhekk xamlet defendow il-libertajiet. Imma l-veru, Signora President, illi hemm eh, per esempio Caracas Anton Lezema um, Leopoldo Lopez u huma ma sufru sufruxxewx mill-amnestija u għalhekk kollha kemm huma l-eżekuttiv u l-leġislattiv ikunnu jistgħu eh, jagħmlu dialogu. Grazzi ħafna. Issa Signora Valenziano jmiss. Grazzi, President. Il-verità hija illi iva kien hemm aħbarijiet tajbin bħad-demokrazija jew l-isforzi kollha li għamlu xi ħut biex forsi saħħuha, imma dak li jiġri ta' sikwiet huwa li jkun hemm limitazzjoni ta' demokrazija meta naħdmu favura. U għal daqstant naħseb illi il-poplu kollu tal-Venezuela għandu forsi futur iktar mimli bit-tama jekk issa il-poplu tkellem issa illi għandu parlament li ġie elett demokratikament u għandu forza għal politika biex ikun hemm il-bidliet f'dan il-pajjiż tant għandu bżonn dawn il-bidliet għandu bżonn joħroġ minn sitwazzjoni ta' kriżi kważi umanitarja kif tkellimna qabel għalhekk jiena bħala Spanjola minn xtipproba nieħu pożizzjoni oħra fil-Venezuela mhijiex ħaġa tajba jidhirli imma dak li għandna bżonn nagħmlu huwa li nagħmlu appell l-oppożizzjoni demokratika maġġoranza fil-Parlament kif ukoll president Maduro biex hekk jibdew dialogu biex ikun hemm bidu għal transizjoni u rikonċiljazzjoni f'dan il-pajjiż għax dan qed jitlob il-poplu ġustament permezz tal-vot u għalhekk dialogu, rikonċiljazzjoni, transizzjoni, demokrazija. Grazzi ħafna is-Sinjura Besera Basterixea. Grazzi ħafna President Sur Ministru. E, darba darbtejn nitkellmu fuq il-Venezuela dan il-plenarju kif għamilna f'okkażjoni oħra nitkellmu fuq il-ħabsin politiku ta' Leopoldo Lopez kif ukoll ta' Caracas Antonio Ledzema li komplu ibatu u bħal poplu li għam għasta prodotti mill-rata templazzjoni niktar eh, olja fid-dinja eh, l obel Post eh, għal korruzzjoni fil-kontinent bħala pajis violenti kif ukoll riskju ta' kriżi humanitarja. u l dawn huma fatti mhux opinjoni tiegħi. Imma kif qalet Alejandra l-affarijiet bidlu mill-aħħar darba diskutejna f'dan il-pajjiż għax ġa rajna illi l-maġġoranza tal-nis tal-Venezuela qed jixtiequ li jkun hemm eh, eh, bidla paċifika kostruttiva u għalhekk il-gvern Venezuelan però mhux qed jaċċetta l-rieda tal-poplu eh, Venezuelan u qed jipprova jagħmel bojkott tal-riżultat tal-elezzjonijiet u l-Assemblea Nazzjonali ġdida għandha bżonn tibda b'riformi demokratiċi urġenti bħal mija l-amnistija u ta' u liġi fuq l-amnistija u l-rikonċiljazzjoni biex tkun prova tal-istituzzjoni fil-ġoddu u tal-karattru demokratiku l-ġdid tal-Venezuela u għalek l-Assemblea Nazzjonali l-ġdida għandha bżonn tagħmel dawn ir-riformi demokratiċi tant għandha bżonn il-Venezuela u aħna bħala Parlament Ewropew għandna bżonn nibatu delegazzjoni uffiċjali biex nuru li aħna eh, nappoġġaw dan il-pajjiż jiena bħala Spanjola kif ukoll bħala Ewropea jiena fiduċjuża illi nkunu nistgħu nirrispondu għal din is-sfida permezz ta' azzjonijiet konkreti. Grazzi ħafna u issa s sur Stie. President, Eh, wara reġim ta' ċavi fil-issa għadin naraw illi per eżempju nuqqas ta' prodotti li huma tant basiċi li għandhom bżonn soċjetà tal-pajjiż u għalhekk qudiemna għandna situazzjoni tas-sew disastruża fejn għandna bżonn nirrispondu b'solidarjetà u nkunu nistgħu niċċaraw li din is-sitwazzjoni għal riżultat dirett tal-politika li kien hemm qabel mill-gvern awtoritarju dittatorjat li kien qed eh, jiċħat il-xoqat u eh, ġab il-miserja miegħu għal poplu kollu tal-Venezuela. Issa eh, f-6 ta' Deċembru ħarġu joħorġu minn din is-sitwazzjoni permezz tal-vot rridu bidla u għalhekk is-sur Maduro però maċċettax il-rida popolari li għadu taħt il-kontroll tiegħu u rrid ukoll jissospendi il-Kostituzzjoni biex ikollu irrikni fideh pal eżekuttiv u hemm bżonn nuru solidarjetà mal-poplu tal-Venezuela u l-Parlament aħna nitolbu li ħelsin tal-ħabsin politiċi li ħarsin ta' ditti tal-bidem istat ta' dritt u għalhekk b'din ideoloġija madura maduro hemm bżonn li jaċċetta ir-rebħa u ir-rebħa tal-oppożizzjoni demokratika eh, tal-patria ta' Bolivar u għalhekk ir-reġim ċavista għamel ħafna ħsara u għalhekk għandna bżonn ikunu prudenti u nuru solidarjetà mal-poplu ta' Venezuela li qed ifittex tant libertà. Issa is-sur Zorinjo. Sim Ministru. Oh. Onorevoli Ministru. għal dawk li huma relazzjoni ta' ekonomiċi politiċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika tisfel tkun priorità tal-politika esterna tagħna u dan għabbażi tal-komplementarità ta' valuri bejn iż-żewġ reġuni tagħna u l importanti naċċeleraw il-ftehim kummerċjali mal-pajjiżi tal-Merkosur bittama illi xi derba dan jista' jkollu wkoll bħala partner il-Venezuela imma l-Parlament tagħna għandu bżonn joħroġ b'sqarrija ta' indignazzjoni għal dawk li huwa ksur tal-liġijiet u tal-liġijiet anki internazzjonali minnaħa tal dan il-pajjiż tal-Venezuela, l-gvern tal-Venezuela għandu bżonn jirrispetta l-kostituzzjoni tiegħu u id-drittijiet ta' ċittadini tiegħu b'mod partikolari tal-entitajiet li ġew eletti b'mod demokratiku importanti li nsaħħu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Venezuela imma hemm limitu il-garanzija ta' sigurta legali u tal-operat ta' stat ta' dritt f'dan il-pajjiż. Onorevoli Ministru, rappresentant Oli għanda l appoċtana tagħna biex tkun tista' tkompli bil-mandat tagħha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Dak li rebħa li kien hemm rebħa demokratika fil-elezzjoni leġislattivi eh, f'Diċembru kien eh, moment storiku pero eh, ġab miegħu perjodu diffiċli u madura bħala leġislatur eh, ma marriċ id-dialogu ma l-konfrontazzjoni u għalhekk din naraw it-tlet maġistrati tal-Qorti Suprem li ġew mit-final hubs. U għalhekk per eżempju fatti oħra li kunem su gvern parallel, sospensjoni ta' tliet deputati tal-mut Ix-xiktar din hija sitwazzjoni gravi ħafna anke mill-lat soċjali u ekonomiċi u l-President unatament ressa pjan ta' emerġenza ekonomika da kontra l-oppożizzjoni li kienet rebħet u għalhekk kif qatt għandna bżonn il-ħalsin tal-ħabsin politiku politiċi kif ukoll eh, dan eh, titlob ukoll fuq livell internazzjonali u għawnek għanna u kol għawnek presenti Sinjura Kapris li għal-mara ta' Sindku Metropolitan ta' Karakas u għada se jkunem proposta ta' liġi biex dawn il-ħabsin politiċi ġumħelsin u nittama li tkun tista' eh, kolla eżitu so għax aħna ilna insaqsu għal fatt illi inħelsu għanna bżon dialogu, tolleranza, ftejmiet, konsens, il-pajis ma jistax ikollu biss deċiżjonijiet unilaterali, frodi, korruzzjoni, ksur tal-liġijiet wara bosta snin ta' eh, dittatorjat. Kif għal amus tister għanna bżon li kunem sviluppi u bidliet fil-Venezuela u nura l-appoċ tagħna. Grazzi ħafna. Annaw, Mr. Sur Kellam. ilna 20 sena illi l-izvilupp ekonomiku, dramatiku u demokratiku ta' pejis li huwa tant liġid eh, ta' risorsi naturali jiġi paralizzat minħabba ideoloġija politika b'saħħitha ħafna u intervent gvernattiv b'saħħtu ħafna il-progress jistaġnat, il-poter ċentralizzat ta' soċalizmu, eh, wasal il-pajis f'miżerja, falliment, il-ksu ta' drittijiet tal-bniedem u ovvjament eh, eh jaħdu kol il-mezzi ta' xandir. Inflazzjoni, eh, eh rata ol-assema, eh, ol, ol, ol u inqas minn sentin ilu ċittadini ġo maqtula mill-forzi tal-gvern u iktar minn 3000 ġo arrestati. Leopoldo Lopez u oħrajn li għadhom il-ħabs. Xarejn rajna illi il-President Maduro mhux lest jaqsam il-poter u lek għandna bżonn dialogu ta' għaqda nazzjonali biex joħorġu mill-kriżi imma l-Venezuela l-ewwel qabel kollox għandha bżonn ta' rispett reali ta' drittijiet tal-bniedem. Dan huwa kriterju kruċali biex toħroġ mill-kriżi. Grazzi ħafna. Mrs. Jimenez, do you want to have... Signora Jimenez, blue card jew catch the eye? trid titkellem matul is-sessjoni ta' kaċ tiegħi. ta' jekwis. First one. Mela. L-ewwel però ngħaddi l-kelma lis-sur post bisil. Pospisil. Przedsedkinja, ja sendu tu debatu velim Grazie ħafna, Signora Presidentina, smajt berqa ħafna dibattitu tagħna u nemmen illi l-Unjoni Ewropea ġifir il-Konsil għandhom bżonn iseċitaw pressjoni fuq il-President Maduro biex jirrispetta l-elezzjonijiet u r-riżultati tal-elezzjoni tajjeb li tkellmu fuq id-dialogu u konċilazzjoni imma bżonn iż-żewġ naħat jaqblu u naħa tal-President hija nieqsa madwar il-mejda tan-negozjati u għalhekk naħseb li l-Parlament għandu bżonn jagħmel riformi kbar għax m'aħniex qed nitkellmu biss fuq l-amnestija imma fuq riforma ġenerali ta' stat ta' dritt fil-Venezuela. Għax dan ma jeżistix dan il-pajis. Naraw per eżempju xamet il-Qorti Suprema meta neħħiet il-mandat minn tlet membri tal-parlament u għalek jekk l-Venezuela trid tiżviluppa ruħan ta' bżonn bil ġustizzja bil-liġi u dawn is-sinjali kollha u dawn il-messagġi huma dawk li donna bżonn waslu l-poplu tal-Venezuela. Sur Marjas, grazzi ħafna. Ir-riżultat tal-elezzjonijiet ta' Diċembru na, wasluna biex nafu li mumma l-konsekwenzi tal-waqa tal-prezz ta' żejt. Il-Parlament il-ġdid tal-Venezuela li huwa maħkum mill-oppożizzjoni irid ibiddel il-politiki tal-gvern ta' Maduro. Tkellimna ħafna hawnhekk fl-Ewropa ta' dak li ġara fuq il-livell ta' xuħud ta' deputati li ġew sospiżi. għandhom ukoll il-liġi biex jivvotaw il-Parlament il-ġdid għax hemm ħafna nies li għandhom bżonn id-djar jgħixu fil-faqar. Kapċik. Signor Jakobċiċ, grazzi ħafna. L-elezzjonijiet fis-6 ta' Deċembru fil-Venezuela ġabet tama ġdida l poplu tal-dan il-pajjiż pop tama li nisperaw iġġib u kol futur aħjar għal din il-nazzjon illi tant ġarraf u jkunu jistaw jużaw il-risorsi tagħhom għal beneficju tan nies kollha fil-Venezuela u mhux biss għal kumpaniji internazzjonali jew għal xi individu partikolari. Dak nixtieq ngħid illum huwa li l-Venezuela għandha żewġ traqat qudiema. U, u t-nejn huma msejsin fuq il-demokrazija mhux fuq il-vjolenza dawk illi jamlu il-deċiżjoni ħażina se jkun responsabbli għal dak li se jiġri fil-Venezuela jekk nagħmel eh, talba daw kollha jużaw il-paċenzja jimxu lejn ir-rikonċiljazzjoni u dialogu namma appell il-President Maduro li jagħmel hekk ukoll jekk tassew għandu l-qalbu il-poplu tiegħu. Grazzi. Situazzjoni attwali nafuha il-koll imma qegħdin naraw ħakma ta' dittatur Maduro illi wassal għal miżerja ekonomika u kriżi monetarja tal-poplu tiegħu mingħajr preċedent permezz tal-politiki komunisti, ċavisti u antidemokratiċi tiegħu. Imma dan il-Parlament għandu bżonn e, wassal leħnu biex e, jirrunċa dawn il-fatti u jitlob il-ħelsin tal-ħabsin politiċi li ntafaw il-ħabs illegalment minn Maduro u għalek emksu ta' drittijiet tal-bnidem ta' dawn il-persuni u naraw illi eh, Maduro huwa mexxej illi eh, huwa ċavista u ma jridx jaħdem favur id-demokrazija il-Venezuela il-Venezuelani jixtiequ demokrazija qegħdin isofru ħafna din nibatu ħafna il-Venezuela għadha f'katini u għalhekk il-Parlament għandu l-post għandu l-possibilità illi jsib soluzzjoni għal Venezuela biex aħna nkunu nistgħu nħelsuhom. Grazzi ħafna. U issa is-Sinjura Jimenez l-aħħar għas ta' kaċ Grazzi ħafna, Snuna President. Jiena għani seba tfal u kif, u kif nistaw niċċelebraw eh, din ir-rebħa u konna eh, f'kamra zaħira u nista' ngħidlek il l-ewwel kelma tal-oppożizzjoni kienet mhux biex ikunu trionfanti, mhux għax ikunu kontra Maduro, anzi biex għajdu grazzi lill poplu tal-Venezuela għaqda fiduċa illi da kollu se jwassal minnaħa tal-gvern tal-gvern pozizjoni ta' ftuħ lejn id-demokrazija biex joħorġu mill-ħabs Leopoldo Lopez eh, Antonio Ledesma għax kienu il-ħabs biss għax ħasbuha differenti għal dak li l-ġit li għandu bżon il-poplu tiegħu u għalhekk għat-tfal qegħdinaw Marija Kurinta Lidja u oħrajn ħafna ħabsin politiċi illi Eh, jiena jina nishtiq najt per eżempju kien hemm wieħed li kien physiotherapist u kien hemmhekk f'dimostrazzjoni jiena rajtu bajnejja ġi maħtuf u għalek nishtiq nirringrazzja lill poplu tal-Venezuela li u għandu fidejħ din il-rebħa, ġaba bidejħ din il-rebħa u għemżon nirrikonoxxu il-ġit li jista' jagħmel. Grazzi ħafna u issa sur Kondersk. Thank you very much. Uh, Grazzi, Sinjora President, nibda billi najt kemmu importanti illi nisimaw dan id-dibattitu u naraw l-importanza ta' din id-diskussjoni. Xarejn wara l-elezzjonijiet leġislativi ta' Deċembru. Jina naħseb illi l-elezzjonijiet ta' 6 ta' Deċembru taw riżultat inekkovabli n-nies tal-Venezuela taw m'anda ċar lill-gvern biex indirizza l-isfidi tal-pajjiż. Smajna ħafna dibattiti kif nistgħu nasistu min-naħa Ewropea sabiex nakkomodaw proċess illi fih inkunu nistgħu nassistu lill-poplu tal-Venezuela u neħersuħ mill-kriżi. U importanti illi nisqu fuq il kostituzzjoni għaliex huwa qafas legali illi fih il-politika tista' topera bħala demokrazija. Dawk illi huma it-tantati minn strutturi paralleli għal konsultazzjonijiet eh, għandhom ikun jafu illi bħalissa is-sitwazzjoni fil- pajjiż hija serja ħafna mill-lat ekonomiku u soċjali. Jekk ma jkunx hemm dialogu, hemm riskju illi nitilfu il-kontroll u allura l-Kostituzzjoni u dialogu iridu ikunu emmek. It-nej flimkien ma jistax ikonna waħda ma jkunx l-oħra. L-Unjoni Ewropea qed tagħti importanza lil dawn iż-żewġ affarijiet fil-politika tagħha tal-Venezuela. Jina napprezza il-preżenza ta' delegazzjoni mill-Venezuela illi etturi u kol interess fil-priġunieri politiċi. Aħna u kol fl-Unjoni Ewropea l-estili naħdmu fuq dan. Aħna l-koll rridu napoġġaw il-poplu tal-Venezuela f'din is-sitwazzjoni diffiċli u nippruvaw nirbħu din il-polarizzazzjoni politika li hemm. Dak li l-Ewropa tista' tagħmel biex tgħin lin-nies tal-Venezuela hi li tkompli sejjaħ li l-atturi politiċi kollha ħalli iħarsu lejn l-elezzjonijiet lejn l-Kostituzzjoni u jindunaw illi ħadd ma jista' jaħdem waħdu u jaħdmu fuq dialogu kostruttiv m'hemmx alternattiva oħra. Il-kontatti parlamentari li kontu għedin tamlu huma bżon jużi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lil dawk l-MPs li marru l-Venezuela s sena li għaddiet sabiex appoġġjaw id-dialogu u jwaslu dan il-messaġġ ta' paċi eh, favur il-kostituzzjonalità. Jina napprezza diversità ġeografika u kulturali li għanda din il-Kamra Issa naraw nistaw xnamlu xi żjara oħra fil-Venezuela. Jina nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi għarwol tal-Parlament sabiex iżomm din il-kwistjoni fuq l-aġenda internazzjonali u jissejjaħ għal soluzzjoni kostituzzjonali għal kriżi li hemm fil-Venezuela. Grazzi ħafna. Grazzi id-debattitu issa malu tgħid il-President u il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija mistoqsija orali għal Kunsill il-Konvenzjoni tal ġnu